bat korrezzjoni ta' test approvat mill-Parlament skont l-artikolu 231 paragrafu 4 ta' regolament din, din il-korrezzjoni hija konsidrata approvata sakemm sa 24 sija grupp politiku jew grupp ta' deputati ma jitlbux illi jieġi votat fuq dan il-punt. Il dan huwa disponibbli fuq il-website tal-plenarja u se jkun inkluż fil-minuti ta' seduta attuali. Nixtieq anke ninforma l-awla li nhar l-erba se nifferma fl-imkien mal-President tal-Kunsill